mili maċ-Ċina eh, ħafna politik però ħafna drabi tkellimna dwar dawn kwistjonijiet però ma minna xejn dwarhom u dan l-iktar fil-qasam tal-ekonomija. Iċ-Ċina hija superpoter f'ħafna oqsma hija wkoll mexxejja teknoloġika tmexxi fil-kummerċ ukoll f'ħafna oqsma. Għalhekk ċina mhux biss pajjiż li qed jiżviluppa, iva pajjiż li qed jiżviluppa f'ħafna qosma, però għandha seta' kbira fl-ekonomija tal-lum. U għalhekk nistennew reċiproċità min-naħa ta' Ċina. Imsieħeb strateġiku għabbażi tar reċiproċità. Il-Kunsill Ewropew ukoll staqsel il-Kummissjoni sabiex toħroġ bi proposta konkreta ta' kif nistgħu ntejbu l relazzjoni tagħna maċ-Ċina u qed nagħmlu fuq dan bħalissa qed nippreparaw pereżempju għodot tajnuna statali fejn jitlu fejn jidħol xi f'pajjiż terzi. Bħalma tafu għandna regoli eh, tajba għall akwisti fil-Unjoni Ewropea, però m'għandniex l-istess e, sitwazzjoni ma' pajjiżi terzi hemm kompetizzjoni ħarxa però mhux inġusta. is uniku huwa miftuħ għal kulħadd, però huwa ġust għal kulħadd, ma nistgħux nippermettu e, kompetizzjoni inġusta illi ssir fl-Ewropa bħalma qal il-President Tusk aħna qed nistennew illi ikollna ftehim maċ-Ċina sal-2020 dan huwa importanti ħafna dan jista' jgħin lill-investimenti fl-Unjoni Ewropea u fiċ-Ċina sabiex jikbru qed nistennew ukoll li ċ-Ċina taċċetta ftehim ta' indikazzjoni ġeografika illi diġà ġie miftiem però ma ġiex eh, approvat s'issa. Bħalma għad aħna msiba strateġiċi aħna naħdmu flimkien f'ħafna oqsma politiċi però b'mod partikolari il-kooperazzjoni ekonomika huwa qasam fejn għandna bżonn titjib sabiex nżommu s-sitwazzjoni u nippermettu l-kumpaniji Ewropej li jagħmlu fiċ-Ċina dak li kumpaniji Ċiniżi qed jagħmlu fl-Ewropa. Grazzi. Jiena naqbel. Is-Sur Tusk nadilek il-kelma. Mikrofon għal-kellim. Grazzi ħafna, Sur President. Żewġ kummenti. L-ewwel. Punt ta' kjarifika. Dan ma kienx l-aħħar Kunsill Ewropew qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Probabbli aħna ser jkollna la oħra f'April sabiex niddiskutu l-Brexit. Żgur ukoll li ser niltaqgħu ehm, fid-disa ta' Mejju f'Sibju sabiex niddiskutu l-istrateġija fuq terminu ta' żmien twil tal-Unjoni Ewropea se tkun laqgħa informali però xorta waħda ser nitkellmu fuq suġġett importanti ħafna. Li Sur Farage. Sur Faraj, inti ppreżentajt argumenti passjonali kontra t-tieni eh, referendu Però il-verità hija illi dan it-tieni referendu sar fl-2016 għaliex l-ewwel wieħed seħħ fil-1975. Dakinhar il-maġġoranza ta' pubbliku Britanniku ivvota illi ir-Renju Unit għandu jkun fil-Komunità Ewropea. tliet snin ilu inti ħsibt li jkun tajjeb illi eh, torganizza referendu sabiex eh, illi dak ta' qabel jiġi kkanċellat, ġifiri jekk jogħġbok kun konsistenti llum ukoll. Grazzi ħafna, Sur President. Id-dibattitu bekk ingħalaq. Mes chers collègues, nous allons euh, pour kollegi ħankomplu bid-dibattiti tagħna. Għandna issa dibattitu konġunt dwar il-pakket dwar il-mobilità għandna rapporti differenti, waħda tal-Merja Kjolonen Sur Van de il-ħinijiet tas-sewqan tal-kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' misru u l-pożizzjonament permezz ta' takografi u mbagħad adattament tal-iżvilupp fis-settur tat trasport bit-triq, rapport tas-Sinjur tal-Onorevoli Ismail Ertug. Nagħti il-kelma l ewel issa lill-Onorevoli Killonen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Signora President, kollegi. qed isir saga din. Irridu nkunu b'saħħitna ħafna sabiex nibqgħu għaddejjin. Di kwestjoni bdiet sentejn ilu, irridu regoli ġusti fit-trasport. Irridu kondizzjonijiet soċjali xierqa fis-suq Is-sitwazzjoni qed isir diffiċli ħafna, però nixxinna naslu għal ċertu kompromessi, xi wħud jaħsbu illi saru però iżejjed kompromessi. Oħrajn jaħsbu illi il-leġislazzjoni mhix qed tagħmel biżejjed, irridu regoli iktar b'saħħithom. Il-kompromessi rari jfissru illi in-nies iħossu li ħadu dak li rritu, ħadu xi ħaġa. Meta jiena kont tifla Kont nistenna regoli differenti, però dak li rridu huwa regoli tajbin fis-settur tat trasport sabiex is-sewwieqa jkunu protetti u l-kumpaniji jikbru fl-Ewropa. intqal fid-dibattitu illi hemm wis kompromessi. għal xi wħud huwa diffiċli li jaċċettaw dan kollu hemm ħafna lob fl-industrija però rridu permettu li sewwieqa li jkollhom kundizzjonijiet ta' xogħol xierqa hemm dawn il-kumpaniji letterbox illi jaqbżu regoli ma jirrispettawx dawn ir-regoli. Però rridu nwaqfu il-kondizjoni ta' sewi anomadiċi għandhom id-dritt dawn illi e, jaraw li familtom ukoll. Ridna wkoll naslu għal kompromess fuq dan il-punt is wija, issa se jkollhom id-dritt illi jirritornaw darhom jew inkella f'post miftijem mal ma' min ħaddimhom. Kulħadd għandu jitħallas l-istess għall-istess xogħol. Fit-settur ta' trasport irridu napplikaw dal-prinċipju l-istess paga l-istess xogħol hemm ukoll id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema fejn kulħadd jieħu l-istess paga l-istess xogħol mill-ewwel ġurnata. Ma rridux niminaw ukoll flessibilità. Irridu wkoll nindirizzaw il-kwistjoni illi ikkollna trakkijiet madwar l-Ewropa li jkunu nofshom vojta jew vojta. Irridu regoli ċari. Inwaqfu il-kapotax legali u inwaqfu wkoll ċertu prassi legali, kwistjonijiet li aħna provajna nindirizzaw l idea hija illi jkun hemm regoli ċari. U jkun hemm l-infurzar fuq kwistjonijiet bħal eh, tagografi elettroniċi u miżuri oħra. Naħseb illi t tagografi eh, elettroniċi b'mod partikolari ma' importanti. Ħafna eh, provaw waqfu l votazzjoni fuq il-kompromessi. Però irridu nivvotaw u nuru illi s għandhom dritt għal eh, regoli ċari u kull kumpanija għandhom jikompeti f'sitwazzjoni das. Grazzi ħafna l-Onorevoli Van de Kamp. Inkomplu ma dak li qalet is-Sinjura Kilonen nista nikkonferma illi dan il-pakett ta' mobilità huwa pakket integrat li għandu fih l-istazzjonar tal-ħaddiema, il-ħinijiet tal-mistrieħ u l-kapotaġġ. Rajna fl-aħħar ġimgħat illi dan huwa suġġett xifti delikat fuq livell politiku għax imiss il-qalba tal-suq uniku Ewropew dwar il-ħinijiet ta' mistrieħ. Aħna nalan il-intejbu l-kondizjonijiet tax-xogħol ta' sewwieqa mhux qed nitkellmu dwar il-ħinijiet tal-ħidma u ta' misriħ ta' kuljum dan qiegħed tfal differenti. Qed nitkellmu dwar il-mistrieħ, il-ħin tal-mistrieħ bil-lejl u matul tmiem il-ġimgħa. L-aktar mistoqsija essenzjali hija fejn dawn is-sewwieqa fil-fatt jgħaddu l-ħin tal-mistrieħ tagħhom bħalma rajna f'ħafna torroq Ewropej it-trakkijiet anzi jkunu parkati b'mod illegali ma jkunx hemm faċilitajiet ta' sanità U aħna provajna nsolvu di kwistjoni b'dan il-fajn. Però sa ċertu punt aħna appoġġati mill-Qorti tal-Ġustizzja li qalet li l ħin tal-misriħ m'għandux eh, jingħadda ġol trakkijiet. Però perjodu ta' tranzizzjoni ġeneruż. Hemm aspett ieħor ta' dal-fajl meta sewwieq jirritorna d-dar aħna ma rridux ma rridux naraw sewwieqa nomadiċi li jitbetu mid-dar għal iktar minn erba' ġimgħat għandhom ikollhom id-dritt li jirritornaw id-dar fin xira u il-minħaddem għandu jiggarantixxi dan il-massimu għandu jkun ta' erba' ġimgħat. mbagħad hemm ukoll il-mistrieħ ta' tum il-ġimgħa illi għandu jittieħed postijiet dedikati. Hemm ukoll file fuq il-sewwieqa tal-karozzi tal-linja bħalma tafu l passiġġieri mhumiex eh, containers hawnhekk indirizzajna aktar flessibilità mhux 16-il sija bħal meta jgħidu xi tal-SND, però eh, ftit iktar flessibbli meta mqabbla mar-regoli ta' 12-il ġurnata Aspett importanti ta' dal-fajl u ta' żewġ fajls l-oħra huwa l-infurzar. Is-Sinjura Kilonen diġà semmi dan qed nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex fl-ewwel ta' Jannar tal-2024 it-tieni ġenerazzjoni ta' takografi intelligenti jiġu introdotti. Hemm ukoll il-kumpaniji letterbox dawn din hija kwistjoni li rridu nindirizzaw tkun xi tkun l-ispisa. mbagħad dwar il-kapotaġġ u l-istazzjonar ta' ħaddiema. Irridu niżguraw illi dawn iż-żewġ regolamenti ma jostakolawx il-flessibilità tas-suq intern, tas-suq uniku, bħalissa għandna nuqqas ta' sewwieqa hemm madwar 5,000 post vaganti nissew insolvu il problema b'kundizzjonijiet tax xogħol tajba u f'xi ftit flessibilità. Grazzi ħafna. Is-sur Etuk għal erba' minuti. Grazzi ħafna, sur Signor President u kollegi. L-ewwel, nixtieq norbot ma' dak illi semmew il-kelliema ta' qabli, jiġifieri Fuq it-toroq Ewropej għandna sitwazzjoni fejn ma nistgħux inkomplu sejrin kif sejrin. Xi ħaġa illi r reġuni il pajjiżi ma jistgħux jaffrontaw aktar. Jiġifieri sewi sewwieqa lanqas ma jistgħu jagħmlu xogħol tagħhom ta' kuljum fuq toroq ta' din ix-xorta għaliex dan huwa periklu għal kulħadd. Dik hija s-sitwazzjoni issa Din il-professjoni partikolari m'għadix tattira is sewwieqa mhix kwissjoni ta' flus għaliex meta naraw il-paga medja fl-xlok tal-Ewropa pereżempju. Hemmhekk naraw il paga hija l fuq mill-medja, però ftit huma dawk li jażlu professjoni bħal din għaliex il-kundizzjonijiet huma maħsina, it-toroq huma maħsina, Għal tliet xhur sħaħ, inti fuq is-suq fuq it-toroq xar id-dar u mbagħad terġa' tliet xhur fuq it-toroq. Allura ma tantx jattiraw dawn l-impjiegi li xorta huma importanti. U allura rridu qisu dan il-pakket ta' mobilità biex nagħmlu progress. U kif semew il-kollegi tiegħi rapporters, dan is-settur partikolari fl-Ewropa kollox irid jiġi strutturat tal mod illi l-ewwel ikonna is-suq wieħed, is-suq intern illi jrid ikun fil-qofol ta' kollox biex bekk kollox jaħdem kif suppost. Umbat dawk illi jistgħu jkunu l vittmi tad-dumping soċjali dawn il-persuni għandhom jiġu protetti f'sitwazzjonijiet bħal dawn u nwaqfuhom dawn l-okkurrenzi. Issa f'Lulju issa ġon l-oħra aħna votajna fuq dan is-suġġett, il-tliet pakketti però ma ntlaqgħux. Ġraw ħafna affarijiet minn dak iż-żmien law. Iddiskutejna flimkien, għamilna negozjati tagħna, provajna niksbu xi tip ta' ftehim u ressaqnihom dawn il-kompromessi. Dawn huma deċiżjonijiet illi mhumiex sodisfaċenti għal kulħadd għaliex wara kollox huma kompromess, però dan huwa l-aħjar li punti li xtajna nikbu, niksbu. U wara l-approċ ġenerali tal-Konsil ta' Deċembru kellna l-opportunità bażi ta' dana kollu biex insibu xi tip ta' soluzzjoni. Introduċejna jew aħjar rajna kif eh, jitmexxew in-negozji Hawnhekk forsi rridu attenti għaliex din il-leġislazzjoni partikolari hija meħtieġa li għanna kumpaniji, persuni, imprizi illi qegħdin jistennew leġislazzjoni serja. Din il-leġislazzjoni u allura se jiġri meta hija ma tgħaddix. Allura se jkollna sitwazzjoni bla kontroll ta' xejn ta' Wild West. Se jkollna ħafna attività fuq it-toroq u U evidenti li l-Istati membri indikaw li se jieħdu miżuri unilaterali u sempliċement jirtiraw minn kwalunkwe tip ta' pjan konġunt mal-Unjoni Ewropea. b'hekk x'nixtiequ? Issa dwar l-aċċess għassu u l-kabutaġġ. Aħna minna ħatana ippruvajna nqisu leġislazzjoni dajfa li għandna f'diversi punti tal lakuni seba' tiegħi tliet operazzjonijiet dik il-possibilità kif ukoll naraw li nagħmlu xi ħaġa li ma kinitx possibbli qabel, jiġifieri bl-aġenziji u s-sistemi ta' kontroll fis-seħħ. Involvejna wkoll ovvjament il-pajjiżi ta' naħa tal-van tal-Ewropa, jiġifieri issa għandna approċċ tajjeb nittamaw li jkollna suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi fisem il-Kumitat ta' Affarijiet Soċjali s sur Bax għal minuta. Grazzi ħafna. Sinjura President, l-ewwel. Grazzi lill kollegi fil-Kumitat tal impiegi jiena naħseb illi ħdimna tajjeb ħafna flimkien biex bekk nofru rapport diċenti. Sfortunatament ir-rapport tagħna kien irrikattat għaliex kien hemm tentattiv biex il-pakket ma jgħaddix u ħasra li xkulħat li min kien involut ħadem biex jwassal eh, dawn ir-rapporti. Tassew irridu dan il-pakket illi imut għal kollox le, di tkun xaġa responsabbli il kundizzjonijiet smajna dwarhom nixtiequ illi dawn il kundizzjonijiet jibqgħu kif huma jibqgħu jsiru l-affarijiet fuq it-toroq u maġemp ġemp it-toroq Le, ma nistawx. Hemm dawk illi qegħdin jiżvijaw il-leġislazzjoni u bekk jagħmlu sitwazzjoni ta' kompetizzjoni inġusta. Irridu nwaqfu din is-sitwazzjoni diżastruża. Ġimgħa d-dieħla nittama li nuru responsabilta biex bekk ikonna regoli li joffru kondizzjonijiet deċenti għas-sewwieqa. Għal Kumitat tal-Impjegi, is-Sinjura Diabalova. Signora President, grazzi. Għalija personali dan huwa jum disappuntanti ferm għaliex tlifna importanza kbira li nadattaw deċiżjonijiet ewlenin għall ekonomija Ewropea tlifna ċans illi naġixxu bħala politiċi responsabbli l-lum kien il-jum fejn kellna nadattaw regoli meħtieġa minħabba mobilità għolja fit-trasportazzjoni. Dawn huma regoli neħtieġu biex inħarsu s-sewwieqa tagħna u kumpaniji tat trasport kontra inċertezzi. Ma rridux illi kull stat membru jintroduċi r regoli tiegħu stess, le. Ebek tlifna opportunità kollegi. Minflok indirizzajna s-sitwazzjoni qed nidu pass lura. Tonnu insejna illi s-suq intern jiddependi fuq it trasportazzjoni, il-prodotti jridu jgħaddu mill-frontieri, ir-regoli jridu jiġu nfurzati kif suppost. Bek kollegi, ejjew ninsew il-politika, morru lura soluzzjoni fattibbli, kompromess. Se jkun opportunità oħra ġimgħaddi la responsabilità tagħna u għalhekk ġejna eletti u għalhekk aħna qegħdin hawn. Stalina, grazzi s-survella jekk jogħġbok fisem il-Kummissjoni. Skużani, tajt il-President. Blue card, Iva jekk jogħġbok. Sur Kramer. nhar it-tnejn 1600 emenda ġew ppreżentati. Kenna satej biss biex inwiġbu għalihom għaliex l-iskadenza kienet diġà għaddiet. Xi ħaġa li qatt ma rajt f'dawn is-snin kollha li li hawnhekk fil-Parlament. Mhix ħaġa demokratika din. Se nivutaw il-ġimgħa d-dieħla, x'inhi problema? Irridu poġġu bil-qiegħda nsibu kompromessi, però x-shadows l-oħra ma kinux involuti, allura bir-raġun illi ma neħdux deċiżjoni illum jiena ma rridx illi f'satej nara 1600 emenda, din mhix ħaġa demokratika u mhix ħaġa denja dan il-Parlament. Sinta prinjita bi si bi Aziz kollega, jiena nkun fuq quddiem li nawgura li jkollna vot sempliċi, iżda aħna responsabbli, responsabbli lejn is-sewwieqa u l-kumpanija tat trasport għaliex qegħdin jiffaċċjaw inċertezza legali. Anki jekk irridu nqattaw lejl sieħ naħdmu għal vot, dik hija responsabilità tagħna. Issa, sorvella, fidejk jekk Madam President. Grazzi, Signora President, onorevoli membri, rapporters. Aħna, eh, Signora Bulġ, tixtieq tibat l-iskusi tal li mhix preżenti llum il paketta mobilità jibqa priorità l-enija għal Kummissjoni u għal Kummissarju Bulġ mod partikolari, però hija trid tipparteċipa fil-Kunsill Informali tat Trasport li tiseħ f'Bukarest għalissa. Mejju 2017 meta l-Kummissjoni adottat l-ewwel parti tal-pakket ta' mobilità lan kien li l-ewwel ittejjeb il-kondizzjonijiet ta' ħidma fis-settur tat trasport fuq it-toroq biex imbagħad ikollna kompetizzjoni ġusta u nevitaw eh, frammentazzjoni ta' suq intern permezz ta' regoli mhux koordinati nazzjonali u mbagħad innaqsu l-pis amministrattiv għall operaturi biex bekk ikonna kontrolli aktar effiċenti u mirati għal aktar digitalizzazzjoni. Minn dak iż-żmien law aħna ksibna ħafna affarijiet. Grazzi bekk għall isforzi tagħkom u partikolari it-tliet rapporters is-sur Njura Kilonen, is-sur Van u s-sur Ertug illi kienu qegħdin jixprunaw dan il-proċess. Sa mill-bidunet konna nafu. Dina kienet se tkun maratona, mhux telliqa qasira. Allura kien hemm bżonn żmien twil biex bekk il-proposti ikunu jistgħu jiġu analizzati u jsir it-titjib tagħhom. L-approċċ ġenerali fit-3 ta' Diċembru sena l-oħra u x-xogħol tar-rapporteurs u x-shadows f'din il-Kamra issa qegħdin noqorbu għal kompromess tajjeb fir-riforma ta' trasport fuq triq. Is-settur tat triq jeħtieġ issa żvilupp kbir U allura s xufiera u l-kumpanija għandhom bżonn għafas stabbli għas snin li ġejjin. Li jkun hemm ftehim ta' malajr fil-Parlament li jkun qed juri li verament nistgħu flimkien insolvu l-problemi ta' dan is-settur Ix-xogħol intensiv tal-Parlament jirnexxilna permezz tiegħu li nilħqu riżultati ta' min pereżempju l ġrida kontra dawn il-kumpaniji letterbox kooperazzjoni bejn l-awtoritet nazzjonali l-użu aħjar tal-lodot digitali, takograf, il-notifika, tad-dekjerazzjoni tal-freight u anki ir-regoli eh, proporzjonali għall eh, light commercial vehicles il-Parlament Ewropew seta' jiffoka id-diskussjoni tal-aħħar fuq dawn l-affarijiet pendenti, speċjalment ir-regoli tal-kabotaġ, il-ħinijiet ta' mistrieħ u ta' kemm wieħed jista' jsuq u il-regoli tal-posting f'dan is-settur tal-trasport toqroq Na naħseb li għanna bilanċ tajjeb issa. Anki ġifiri qed taqblu mal-proposti tal-Kummissjoni forza aħjar, kondizjoni ta' xogħol aħjar, inqas pis amministrattiv u anki il-benefiċċji tad-diġitalizzazzjoni. L-istadju il-Kummissjoni għassezzom ir-riserva imma se tkompli tejn fid diskussjonijiet sabiex nilħqu ftejim fuq dawn id-dossiers ta' priorità. Nistaw naqblu ma' kull emenda li jżomm il-bilanċ bejn il-libertà li nagħtu dawn servizzi ta' trasport nsaħħu il-kondizjonijiet tax xogħol u naqsu il-pis amministrattiv. Issa nixtieq eh, ngħidilkom xi affarijiet fuq xi punti partikolari nibda bil lex specialist dwar il-posting tal-ħaddiema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 impenċar biex nadottaw regoli speċifiċi għal dan it trastib ta' trasport. Il-modell maqsum għal ġifiri anki jekk indifferenti mill-proposti tal-Kommissjoni xorta il ħak bilanċ tajjeb bejn protezzjoni tal-sidritijiet soċjali tal-sowiqa u anki l-libertà li għandhom bżonn l-operaturi biex jipprovdu dawn is-servizzi ta' trasport bejn pajjiż u ieħor il-rapporter u anki l appro ġenerali ġliġi adottat mill-Kunsil. Aħna naqblu ma' rekwiziti tal-dan il-settur trasport li jkunu l-iktar sempliċi biex wieħed jista' japplikom u anki kontrolla l-odot digitali. Naħsbu li l-approċ ta' Sinjura Kilonen għandu dan l Issa dwar ir-regoli tal-ħinijiet tas-serħan u l-ħinijiet ukoll tas-sowqan. Dan huwa eh, din kwistjoni sensittiva ħafna li għandha ħafna eh, riperkussjonijiet fuq il-sigurtà fuq it-toroq. il sewwieq irid jieħu irid jara li għandu l-mistrieħ mal-familja tiegħu jew inkella f'xi akkomendazzjoni jiġifieri mhux jibqa' jistrieħ fil-trakk fil-parti fejn jisuq Hemm bżonn li l-faċilitajiet jkunu hemm biex wieħed ikun verament jista' jistrieħ. Naraw li jkun hemm dawn il-faċilitajiet importanti ħafna l-Kummissjoni taqbel u tippromovi l-iżvilupp ta' zoni ta' parkeġ li jkunu sikuri, anki ġifiri permezz tal-fondi tal-Budget Europe tal-Unjoni. Il-Kommissjoni se tkompli l-isforzi tagħha. Tinsifikom u tara li Next Connecting Europe Facility kuna hemm il-fondi mirati għal dan. Għat-trasport tal-passiġġieri settur kellu messaġġ ċar dan l-aħħar ġimgħat. Hemm ir-regoli tas-serħan u tas-sewqan li dawn mhumiex dejjem huma eh, tajbin għal min jinisu il-basses Il għalhekk għal dawn nisewwi hemm bżonn regoli speċifiċi. u jekk intom titolbu dan nistgħu noħorġu bil-proposti malan u jibqa' l-istess li nsaħħu il-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sewwieqa u anki sigurtà fuq it Nala billi nsemmi il regoli ta' aċċess fuq il-kabotaġġ il-rapporter qed iżomm mal kunċett ta' numru bla limitu ta' eh, operazzjonijiet għal fi żmien eh, li kif propost mal-Komissjoni il-kabotax, il-cooling off period u anki il-fat li il-vettura tindbat lura l-Istat membru inna nediskutu u għawnek irridu bil bilanċ il-fat li jerġa jiġi ritorna rula l-vettura fl-Istat membru ta' l-establishment hemm kriterja, hemm regoli ġodda il-fat li għet li dawn irridu il-sew sewwieqa bil-forsi rridu jerġgħu lurhom fid-djarhom. Sinjuri, kollegi jiena nistana bil-ħarqa d-dibattitu. Ek joġobkom, asbu sowa fuq ir-rabtiet kif jorbtu flimkien il-setturi differenti tal-pakket tal-mobilità li tkunu konstruttivi u nifukaw fuq is-soluzzjoni li se jaħdmu fis-settur u anki ġifiri ma ninsawx l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Dan il-vot se jkun importanti ħafna xogħol li qed iridu nagħmlu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, Komissarju. Is-Sinjura Lope Fontanier. Minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel net nixtieq ngħid li jiena verament jiddispjaċini li wara ħafna xhur ta' xogħol malħaqna l-ebda ftejjim. Hemm bżonn insommu qudiemna sitwazzjonijiet differenti fil-settur ta' trasport fl-Unjoni, ġifieri d-distanza, il-ħin dan il-pakkett qed ifittex il-ġi il ġi tal kulħadd u mhux naraw li xi pajjiż jieħu vantaġġ skaputu ta' pajjiż ieħor. Imma ma jistax ikun li em, prassi illegali em, li jintużaw pala protezzjonizmu naraw x'qed jiġri ma nistgħux aħna nxekklu l-libertà tal-moviment ħieles eh, tal-moviment tal-merkanzija. Jekk aħna rridu Ewropa li fija nsibu iktar koezjoni f'termini soċjali, ekonomiċi, ma jistax ikun noħolqu ixkil fis-suq intern, su li tantu kien diffiċli biex aħna niksbuh issa immorru l-gruppi eh, politiċi surdeli. Grazzi ħafna, Signora President. il dawn huma nafu x'inhija l-qofol tal-ekonomija tal-Unjoni. Nafu li ċertu pajjiżi qegħdin joħolqu miżuri li qegħdin iġibu problemi f'dan is-settur tat trasport. U l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea ma tantx ġabu titjib, anzi eh, ġabu iktar asma bejn il-pajjiżi differenti. Fil-Kunsill kien hemm disa kontra, kien hemm astensjoni u l-proposta xorta għaddiet Issa, eh, u imislinna l-Parlament dejjem tkilmu fuq il-prinċipji eh, bażiċi l-valuri Ewropej, imma il-fatt li għandna l-moviment ħieles ta' servizzi, ġifiri s-suq eh, uniku, edin verament u l-problemi jekk aħna nkomplu b'dan, jekk hemm problema bit-trasport, il-produzzjoni set u miktar u ċittadini ridu jagħmlu tajjeb għal dan. Hemm bżonn nerġgħu lura madwar madwar il-mejda tan-negozjati u nsibu kompromess għandna bżonn għalhekk iktar ħin. Imma sissa xejn qed jiżru. Il-mandat spiċċa ħlejna l-ħin, aħna mer nexxinniex għandna qasma bejnietna, laqas biss nistgħu niddiskutu s-suġġett għanna iktar minn elf emenda. Iġifiri kif jista wieħed jilħaq soluzzjoni f'ċirkostanzi bħal dawn. Ilna snin għaddejjin u nippruvaw. Jiena naħseb li dan is-suġġett għandu jiġu pospost issa l-mandat il-Parlament il-ġdid. Aħjar ma jkunix ftejm li jkunna wieħed ħażin. Għanna lista twila ta' kellima lekk jġobkom zomu mal-ħin is senjula Ajala Sender għal-grupp tal-Soċjalisti. Eh, Grazzi ħafna jiena verament qed inħoss nuqqas tal-Kummissarju Bulls minħabba li kellha tkun hawnhekk nixtieq nirringrazzja ħafna la u lill-Kummissarju u l membru oħrajn kollha tal-Kummissjon tad-dibattitu tajjeb li kellna s'issa jiena naħseb li kien importanti ħafna li jkollna diskussjoni importanti u ratta ħalli bekk ikonna kontroll tajjeb, kontroll li ma jkunx diskriminatorju. Jima ma li s-sewwieq huwa l-ħati dejjem u dejjem għandu jingħata r-responsabbilta tal-kontroll minħabba illi aħna rridu naraw illi jekk ħajqodu jitwaqfu sewwieqa ta' sikwit fit-toroq fuq ix-xogħol biex jiċċekkjawlhom il- id-dokumenti din xi ħaġa li tista' tkun umiljanti apparti li hija xi ħaġa li tista' e, e, tfixkilhom. Jiena naħseb illi rridu nqisu bosta affarijiet differenti u għal din raġuni għandna bżonn fuq kollox li konna attitudni flessibbli għas-sewwieqa tagħna Portugiżi u Spanjoli. Grazzi, l-Onorevoli Zile. Fall I would like to thank uh, President Sur Zile, jiena nixtieq nirringrazzja lill President Tajani għax bit-deċiżjoni tiegħu tal-biraħ salvanna wiċċna. Il-Parlament Ewropew jista' jkun meqjus bħala sussidjarju tal-maġġoranza il-politika tfisser kompromess u minn mindu kena kompromess fil-plenarja ma kenniex ċans aħna nersqu għal-ftejim dan mhux se jirnexxinna sal-ġimgħa d jew l-leġislatura li jmiss. Il-kumitat responsabbli ma jistax jagħti r-rapport li ġejjin fuq tliet dossiers tantem problemi anke l-gruppi politiċi laqqas biss għandhom pożizzjoni ħafna minnhom jastjenu. U jekk inkomplu anki xar id-dieħel, inkomplu niddiskutu se jkun hemm parti minn din il-Kamra li se jsaqsi x'ifisser dan kollu għaċ-ċittadini qabel elezzjonijiet. Ġifir se nissakrifikaw il-suq uniku mħabba l-protezzjoniżmu? Aħna ma rridux li naslu għal dawn l-estremitajiet. Grazzi. Madame Bilbao Barandika, vous avez une minute. Is-Sinjura Bilbao Barandika. Grazzi ħafna, Signor President. Il-funzjonament tajjeb tas sistem ta' trasport huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Dan il-pakket ta' mobilità huwa verament meħtieġ biex aħna inneħħu l frammentazzjoni li għandna bħalissa u nuqqas ta' gwaljanza fis-suq tax-xogħol tal-ħaddiema. Importanti li napprovaw regoli komuni ħalli bekk ma jkunx hemm regoli differenti bejn statu ieħor ħalli nsolvu problemi, mhux noħolqu problemi ġodda, għal raġuni l-kompromessi li kienu ppreżentati fir-rapporti għandhom itejbu l-kundizzjonijiet ta' dawk li jaħdmu f'dan is-settur, itejbu l-kundizzjonijiet tat trasport u jwettqu triq ukoll għal ġejjieni fejn id-diġitalizzazzjoni ħadd kompli tbiddel il-ħajja tagħna għall-aħjar. Iċ-ċittadina din jistennew l-aħjar ħaġa iżda eh, minna iżda fis-settur tat trasport nafu li hemm min qed jipprova jimblokka din e, soluzzjoni Ewropea għal raġunijiet politiċi. Din dan mhux l-aħjar pakkett, e, mhux pakkett perfett, iżda huwa ħafna aħjar minn dak li għandna bħalissa. Grazzi. Żewġ minuti u nofs sinjura Deli għall grupp tal-ħodor. Kollegi, inna xhur sħaħ naħdmu biex insaħħu ntejbu il- dawk li jaħdmu f'dan is-settur ta' trasport fuq it-toroq. Imma e, kien hemm ki min isu ipprova jastakola dan kollu. U nafu li jem sewiqa li jaħdmu f'kondizjoni jazzina jor fit fil-vetturi tagħhom ma jmorrux lura d-dar jaraw il-familja għaw min jisfruttom sal-aħħar net. Konsekwenza sigurta problematika fuq it-toroq tagħna. Ġifiri, dan il-problemi huma jeddu il-sowi imma kull min juża it-triq, kull min juża t-triq pala trasport bżon noqodu għettenti naraw li ma jiġu sfruttati l-ħaddima f'dan is-settur kif qed anke tipprova tagħmel il-Kummissjoni leġizlazzjoni ta' għanna proposta unek ta' mod ta' skjavitu ta' toroq. Dan kollu qed nara fuq territorju tal-Unjoni aħna ma rridux konna ħaddiema tat-tieni żona għalhekk aħna se nkomplu niġġieldu sabiex il-posting ikun japplika lil kulħadd u mhux il-xi wħud skont min ikunu. Aħna ma rridux sowi għali ma jkunux ikunu qed isuqu ma jkunux jifilħu iktar isuqu. U se nirrifjutu kull deroga għal dan it-tip ta' mistrieħ li jsir fil-vettura. Aħna ma rridux naraw li għalhekk aħna rridu li l-kabotax għandu jkun regolat. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn iżżomm il-wedid tagħha. Kulħadd irid Ewropa soċjali u hekk għandna nagħmlu għalhekk nitolbu li kulħadd jerfa' responsabiltajiet millum il-qudiem, kulħadd irid jagħmel xogħlu. U mhux naraw li ċertu interessi ċertu pajjiżi pruvaw ħarsu l-interessi personali tagħhom. Hemm bżonn ir-regoli li għandna fl-Ewropa jiġu implementati. Nirringrazzjak, Sinjura President e. għal grupp tal-għuet, Sinjura Gonzales Penjas. Gracias, Presidenta. Grazzi ħafna, Signora President, ma jistax ikun illi il-kondizjonijiet kif rata sewwieqa ħajkunu eh, kundizzjoni biex aħna nippermettu li jkun hemm social dumping meta qegħdin nippruvaw noħorġu b'regoli għal meta l-sewwieqa jkun qegħdin jagħmlu f'pajjiżi oħrajn jekk ikun hemm sewwieqa illi għattaw il-ħin tal-misriet tagħhom barra mill-kabina tas-sewqan iżda dan ikun qed isir f'ċertu ċertu kundizzjonijiet irridu naraw illi dan ma jsirx qisu theddida, aħna rridu naraw illi kulħadd ikun jista' jisrih f'sodda diċenti u l ma jkollhomx għalfejn bilfors jaħdmu sigħat eh, illi mhumiex tajbin għalihom. U uh, jiena naħseb li il-fatt li hemm kompetizzjoni li verament miex ġusta f'termini ta' pagi f'pajjiżi oħrajn din hija kwistjoni ta' problema eh, f'dak li ndu xaqsam kundizzjonijiet tax xogħol u kif ukoll is ta' Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Damato, li FDD. Grazzi, President. Dan is-settur ta' trasport fuq it-toro jitlob għal miżuri urġenti, importanti. Din nafu li dawn in-nies li għadmu f'dan is-settur isom skjavi fl-Ewropa kollha jaddu ħinijiet twal fuq it toro fejn jorqdu, fejn jiklu u ma għandhomx, ma jkollhomx possibilità li jerġgħu lura djarhom joqogħdu mal-familja. Hemm bżonn nikkompetu fuq l-istess bażi, ġifni niġildu kontra il-problemi ta' delokalizzazzjoni, is-sistemi ta' taxxa wkoll dawn kollha qegħdin jiġru ta' kuljum. Qed naraw xejra dan l-aħħar li dejjem inna innaqru fil-salarji, fil-dak li huma d dimensjoni soċjali Għalek, il-responsabilità da din leġislatura dan il-parlament ma jistax jibqa jisum qed jiġri xej. Hemm bżonn natu risposta regoli lil dan is-settur. Grazzi. sur Majer għall-INF għal-minuta. Għazi? ja, danke schön, Frau Präsidentin. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ejja nkunu sinċiri maċ ċittadini, ma tantx għandna biżżejjed ħin biex aħna nintilfu fid-dettal, ejja nkunu sinċiri u ngħidu li l-pakkett tal-mobilità mhux ħajkun deċiż f'dan il-perjodu mandat leġislattiv. Ja xi ħaġa ta' dispjaċiri li mhux ħajrna xilna nivvotaw fuq u dan il-pakket minħabba li ma nafux eżattament x'inbidel allura ma m'hemmx daqshekk bidliet konkreti li ksibna ksibna eh, xi ħaġa li mhijiex biżżejjed, ġifieri aħna xtaqna li nikisbu titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Aħna matul presidenza Awstrijaka nafu li kien hemm direzzjoni ġenerali illi ingħatat iżda ma ġara xejn biha għalfejn minħabba li jimnaħat tal-PP e u s-soċjalisti ma setawx jippermettu li jkun hemm dan it-tip ta' ċaqli. U hemm partit tal-ħodor illi qed jaħdem mod kaotiku ħafna illi ma wera l-ebda tip ta' direzzjoni, anzi minflok ħadem b'mod li ma kienx demokratiku u eh, anke ħawat lill koordinaturi oħrajn. Grazzi. Monsieur Mayer, vous acceptez une carte Sur Mayer, inti Senjura Deli għanda kartellum blu. Senjura Deli. Jiena ma naċċettax li f'dan il-parlament ikonna eh, intom eh, għandkom id-dubji tagħna fuq il-kompetenzi tiegħi fil-Kumitat ta' Trasport. Imma il-grupp tiegħek verament tridu tiddeterjoraw il-proġett Ewropew. Tamlu minn kollox biex ixxeklu u jien fil-kumitat tiegħi nagħmel dak kollu li nista biex biex jiena ntejjeb is-sitwazzjoni ta' min jaħdem. Inti min taħseb li jint li jien ma naċċettax min taħseb li jint li tista' tgħid jiena kienix kompetenti jew la. Mela, għandek nofs minuta, Sur Majer. Senjura Deli, naħseb illi inti ma kellekx għalfek issaqsi minħabba li kien hemm laqgħa uffiċjali tal-koordinaturi minħabba li qas kien hemm mistiedna il-koordinaturi kollha. Inti min taħseb li inti biex eh, taħseb li dawn tip ta' laqat jistgħu jsiru u dawn huma kontra d-demokrazija. No, li prise de parol ma. Sa, inkomplu minn mas-Sinjura Lukaċevska. Iva, grazzi ħafna. Sinjura President, Jiena nixtieq nagħmel appell lil President u l-gruppi politiċi kollha. Ejja ma nqodux naħlu ħin fuq dan il-pakkat fil-mandat. Għanna iktar minn 1500 emenda. Kif jista' jkun li nsibu kompromess li għamel sens? Maħniex lesti b'dan il-pakket tal-mobilità bżon li jkun tajjeb rridu wkoll naraw li jillimita il-kompetittività inġusta. Ma nafux kemm se jqum ukoll biex nimplementaw kif se jolqot il-konsumatur fil-konsumaturi fl-Europa. Jien naqbel ma' Sinjura Deli, ma' nix naraw l-interess ta' pajizna biss. Sinjuri, dak li għaddej fil-Parlament Ewropew huwa tal-mistħija Ovvjament iridu niġildu kontra affarijiet li mhumiex sew, Imma x'ngħidu fuq l-empty runs? Ma taħsbux li għandna niġildu wkoll kontra dan? U il-posting tal- eh, tas sowieqa qegħdin naqblu u mbagħad insibu min irid jillimitaħ. U nillimitaw ukoll il izmin ta' meta sewi għandhom ikunu id-dar ta' ħames tijiem. Imma min joqot fil- l-akkomodazzjoni mhux edem, il-parkeġġi mhux qegħdin hemm u jiena bħala shadow rapporter kont lesta Is-Sinjura Lukaċevska għandek eh, u ukoll mistoqsija Missur Rafkot. So, jetzt geht's. Ich hätte zwei konkrete. Iva, għandi żewġ mistoqsijiet konkreti li nixtieq insaqsi l kollegi inti qed titkellem fil-kontribut tiegħek fuq is-suq intern tgħid allura li s-suq intern m'għandux ikollu regoli soċjali qiegħda forsi tgħid li dan ftit qabel l-elezzjonijiet taħseb illi għana jirna xirna niftew, ma tafx li għandu ħafna s-soltu għahna niddiskutu pakket leġislattiv bħal dan. Jina diskutejt ma ħafna eh, sewi għal-Rumeni u Pollaki u jaħdmu taħt kondizjonijiet verament inaċċettabli. Iva, jiena naħseb li ma stajniex insibu kompromessi tajbin biex nikkonkludu dan qabel ma jintem il perjodu leġislattiv. U jiena naħseb li jekk nagħmlu dan jekk naraw li jkun hemm għalli li jmorru jaħdmu barra mill-pajjiż dan huma jistgħu konsidrati bħala ħaddiema stazzjonati għalfejn iżda il transitu mhux ħajkun magħruf. Karozza li ħadd tgħaddi iktar minn pajjiż wieħed ħajkun hemm eh, ċertu problemi jekk mhux ħajkunu magħrufin kif suppost. Is-Sinjura De Monte, grazzi ħafna. Signor President, jiena naħseb li l-isem il-pakket għandna imbidluh minħabba illi minflok pakket tal-mobilta għandna nitkellmu fuq pakket ta' immobilta. Aħna ilna nadduh dan il-pakket mill-plenarja għall-kumitat għall-plenarja minflok ma nivvutaw illum nerġgħu nadduh għall-kumitat. Naħseb li x-xogħol li sar sissa kien tajjeb, jiġifieri. Eh, għamna progress fuq il-kapotax fuq il-ħin tal-mistrieħ, eċetera, daqsxejn imħawda fuq il-kapotax transkonfinali minħabba li aħna qegħdin nirreferu għal affarijiet li huma illużjoni u mhux konkreti, iżda jiena naħseb li rnexxina nagħmlu ċertu progress u għandna nkunu f'pożizzjoni biex nanticipaw sitwazzjoni fejn għanna t takografu intelligenti, l-smart takograf, meħabba li bekk verament jista' jkollna kontrol eh, Nittama nkun nistgħu nikkonkludu nivvotaw fuq dan il-pakkett qabel ma jintem il-mandat minħabba li bekk verament ikun nistgħu ngħidu li għandna xi ħaġa favur ċittadini l-Onorevoli Zlodowski. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aħna fuq xi qegħdin nitkellmu eżattament hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-kundizzjonijiet għal ħaddiema għas-sewwieqa il-ħin tal-mistri ħadir nitkellmu fuq takografs u Alla jaf fuq xi iktar. Aħna nafu lkoll kemm aħna li mhux biss qegħdin nitkellmu fuq dawn is-suġġetti il-sewwieqa għalfejn qegħdin jipprotestaw quddiem il-Parlament Ewropew mhux minħabba illi aħna Irridu nagħmlu l-affarijiet aħjar biss għas sewwieq iżda anke għal pajjiżi li jinsabu fil-periferija tal-Ewropa, speċjalment l-Ewropa tal-Lvant u l-Ewropa tan-nofsinhar li ħajinqataw għal kollox mis-settur tat-trasport. Il-pakkett tal-mobilità mhuwiex biss fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tas-sewqan qegħdin nitkellmu biss fuq il fatt li qegħdin naqsmu s-suq intern. Sinjuri, il-pajjiżi li ssieħbu fl-Unjoni Ewropea fis-sena 2004 ċettaw il-fatt li kien hemm suq eh, intern. U issa qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li ħanaqtawhom barra minn dan is-suq. Jiena naħseb li issa li tkellimna fuq dawn il-kundizzjonijiet tax-xogħol pereżempju. Ejja nitkellmu iktar fuqhom ħabba li għalfejn qegħdin iseħħu kompromess jekk hemm xi 1600 emenda li rridu nifutaw dwarha fil-plenarja dan mhux kompromess għal għalhekk il-Parlament Ewropew m'għandux jivvota u għandna nipposponu sal-mandat leġislattiv li jmiss. Sur Slodowski, għandek eh, mistoqsija. Iva, Grazzi, jiena nixtieq insaqsi l-mistoqsija minħabba li dan id-dibattitu qisu qed juri illi dawn l-aħħar ġimgħatu xhur inti qasbis kont preżent, inti u Lukashevsk, u Sinjor Lukashevska kienu il-shadow rapporters tija jina ma Signora Delli u ma l-kollegi l-oħrajn kollha ftemna flimkien dawn kienu kompromessi inti wkoll kont prezenti kien hemm min kien favur kien hemm min kien kontra din hija l-verità. Sur Zlotowski fidejk. Aziz, kollega, mux l darba, jiva li għat nil-taqaw il-lum, jiena poġġajt il-kompromessi, kompromessi illi ma intlaqawx mill-maġġoranza tal-Parlament Ewropew is-sena li għaddiet. Illum aħna maħniex qegħdin nitkellmu fuq eh, kompromess, le, illum qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li qegħdin iqajmu ħafna kontroversja. Kontroversja illi ħatwassal iktar frammentazzjoni tas-suq aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, Is-suq intern, suq intern għandu jkun f'pożizzjoni aħjar. Is-sur eh, Teliċka. Iva jiena naħseb li dak li nistgħu naslu għalih huwa li l-ġimgħa dieħla jista' jkollha l-istess ammont ta' emendi wkoll. Din hija l-pożizzjoni li aħna għandna, jiena naħseb li hija ħasra illi ma kienx hemm eh, tweġiba għall mistoqsijiet min-naħa tal kollegi tal-PPE li ppreżentaw numru ta' xenarji. Iva, hemm numru ta' emendi, hemm ħafna emendi, iżda dawn kienu emendi li kienu Imresqin bil-intenzjoni li jxeklu l-proċedimenti u intom ikkonfermajtuh dan minħabba li qegħdin titolbu li nipposponu l votazzjoni Għandna numru ta' kompromessi u d-deċiżjoni ħad tittieħed il-ġimgħa dieħla ħatkun tkun fuq jekk hux ħan fuq is-suq intern ħalli bekk ikollna proposta li tista' tiffunzjona tajjeb u solvi ċertu kwistjonijiet bħal drittijiet soċjali u nkella ħa inwasslu għal miżuri unilaterali li faċċajna fil-passat u li jista' jwasslu għal tkissir tas-suq internu. Dan ħajkun responsabilità tagħkom. Grazzi rajt Iva li intom din titolbu biex titkellmu. Iżda aħna waqajna lura ġifi ma nistax eh, ħallikom titkellmu. Grazzi ħafna, jiva jena naħseb li tajjeb nerġgħu nanalizzaw il-karta ta' drittijiet tal- fundamentali tal-bnidem li edetajt tgħid li kull mandu id dritt għal kundizzjonijiet li jirrispettaw is-saħħa l-bżonijiet tas-saħħa u anke il-sigurtà tagħhom jiena naħseb iżda l kundizzjonijiet li jaħdmu fihom sewwieqa mhumiex siguri, mhumiex tajbin u jiena naħseb li jekk inħarsu lejn drittijiet soċjali nafu li hemm ħafna nies li huma mxekla mid-drittijiet tagħhom minħabba daw il-kumpaniji letterbox hemm ħafna sewwieqa li huma sforzati li jistriħu fil-kabini tas sewqan u laqas biss ikollhom aċċess għal xi doċċa jew inkella għal toilet. Jiena naħseb li jekk nitkellmu fuq id-drittijiet, mhux biss qed nitkellmu biss fuq drittijiet soċjali u tax-xogħol iżda anke fuq sigurtà. Fit-toroq tistgħu taraw ukoll li l-istudji għandna biċ-ċar indikat illi meta is-sewwieqa jkunu għajjenin jistgħu jkun hemm iktar inċidenti ta' traffiku ġifieri jiena naħseb li għandna jkollna perjodu ta' minimu ta' ta' ġimagħtejn li ma nħeġġux il-possibilità li jkun hemm iktar eh, sewqan fit-tul u eh, perjodu estensiv ta' mistri għandu jkun flukanda jiena naħseb illi dawn il-mijiet ta' emendi mhuwiex mod ta' kif aħna nfarfru le aħna bażikament dak li nixtiequ huwa illi ikonna patta ħjar. Ma nistax eh, naċċetta l-ebda talba tal-karta l-blu minħabba li waqajna lura ħafna. L-Onorevoli Kari għal-Minuta. Grazzi ħafna, Signor President, għazis kollegi, din is-sena jiena il-tqajt ma' ħaddiema mill-Filippini u tkellimt magħhom fuq l-Unjoni Ewropea fuq il-permessi tax-xogħol li qed jingħataw li dawn is-sewwieqa u ħana tkellimna wkoll fuq il- pagi 15 il-krona daniża qegħdin jaqalaw kull sija kollegi tagħhom qegħdin jaqalaw ħafna iktar pagi li tista' tgħix bihom iżda allura dawn il-ħaddiema kienu qegħdin jaħsbu għalfejn huma kellhom kundizzjoni taqsek żjiena u pagi daqshekk baxxi. Huma kienu qegħdin jgħidu illi jistgħu jibqgħu jisuqu anke l-16 sija fit-trakkijiet u jkunu verament eżawsti u għajjenin dawn huma esperjenzi li aħna rridu nisimgħu aħna din nitkellmu fuq is-suq waħdin hawnhekk fl-Ewropa u Parlament Ewropew irid ikun ċar aħna ħanieħdu deċiżjoni fuq il-ħin tax-xogħol jew le ħanibqgħu niddefendu l-istati membri u dan it-tkażbir u abbuż. Onorevoli Grazzi, il-riforma tal-kabotax, il-sowi għali għadu f'pajjiżi differenti u l-ħin tal-xol taħħon pakketa ta' mobilità turi li l-Unjoni Ewropeja soċjali daqs kem kienu demokratiċi il-Repubbliku tal-Vant. Da qed naraw issa wara ħafna xhur ta' diskussjoni li verament l-Unjoni Ewropea mhix kapaċi ttejjeb il-sitwazzjoni ta' dawn in-nies Aħna bil-fors, bl ideologija tagħna,